jgħidu li nżammel il-ħabs biex bekk jitresqu proċess ġust mingħajr min. Grazzi. Fin dank, Frau Grazzi ħafna, Sinjura Damanaki, Sinjura Kommissarju, bekk ġifiri wasalna fit minn dan il-debattitu nista niqfu għaw, se nagħmlu votazzjoni fuq dawn il sit mozzjoni ta' riżoluzzjoni mela sitt mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni Bangladesh. Għanna point of order. Iva, qabel nivvutaw riżoluzzjoni il-punt J fl-aħħar tal-paragrafu l-2000 u wieħed l-2005 rridu ngħidu li fl-2005 ma kien hemm l-ebda elezzjoni. Ġifieri rridu nneħħu l-klim end 2005 qabel nadu għal-vot. Kulħadd jaqbel jew xi oġġezzjoni. Tajjeb wisq. Tajjeb Mela, favur, kontra, astensjonijiet, riżoluzzjoni tad-di. Ħamsa favur kontra stenzjonijiet paragrafu 5 jaddi. Mela wara l-paragrafu 13 għanna eh, votazzjoni nominali, niftaħ il-vot. Sinjura, skużani, imma għandi voting card ġdida u li mhux qed taħdem jiena favur u għal-rezoluzzjoni eh, ħarja u kol. Jina bħalissa ma jistaw xituni eh, kartelluni l allura eh, għandi din il-problema. Grazzi. Jista' jkun din allura l-kartijek għedha ximkien ieħor. Għalhekk mhux qed taħdem. Ma jimporta xejn, mela, l-votazzjoni jiena kont ftaħta, issa nalaqa' Nistana laqa l-votazzjoni? Mela, ma eh, hija di xaħna s-senjura u koll reġistrajna l-vot favur taħħa. Mela, issa, kif ġiet emendata? Favur, kontra, astenzjonijiet? Taddi. Mela, l-rezoluzzjoni kollha kemmi fuq id-dokument kif ġie emendat għanna votazzjoni nominali li jissa jena niftaħ. Nara il-votazzjoni din taddi nitkellmu sa fuq rezoluzzjoni li jmiss, sorry, it-Turkmen tal-Irak għandna riżoluzzjoni konġunta ta' ħames gruppi minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet tgħaddi. Paragrafu 7, favur, kontra, astenzjonijiet Jaddi. Issa għanna emenda numru 1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 Rridu niċċekkjaw, naraw għaddiċċju li niftaħ il-vot. Nala, il-vot. Ma jataddix. Issa, morru għal-B. Għanna l-ewwel parti, split vote. Favur kontra stenzjoniet taddi, tini parti, favur kontra stenzjoniet taddi u kol. Bek, immorru għall-axar vot fuq id-dokument kif ġie emendat votazzjoni nominali. Niftaħ il-vot. Nala il-vot. Għanna assenzjoni wahda imma apparti minn hekk ġifieri tgħaddi mod unanimu. Mela, li miss ħamsa fuq Arafat jaradat u il-priġunieri palestinjani li qegħdin fil-ħabsijiet tal-Iżrael għanna l-ONET l-rizoluzjoni tal-IPP se jkonna hawnhekk votazzjoni nominali li nifta. Nalaqa il-votazzjoni ma taddix għax ġejna indaqsa u għanna voti indaqs għalek issa morru rizoluzzjoni minn erba gruppi konġunta ġifiri paragrafu 5 għanna żewġ partijiet nivvutaw favur kontra l-ewwel parti naraw xan estensjonijiet l-ewwel parti taħdi t-tieni parti favur kontra naħseb irridu niċċekkjaw għax għandna il-voti qegħdin ras imbras. Nala il-vot imma taqaddi. Paragrafu numru 8 fit tlet partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Tieni parti favur kontra Hawnhekk ukoll għan iċċekja. Niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd vota Nala il-vot din tgħaddi il tillet parti. Issa, favur kontra astenzjonijiet l-istess maġġoranza bekk tgħaddi. Ejja niċċekkjaw Tilet paragrafu tal-paragrafu numru 8 niftaħ il-vot. Kulħadd vota nagħlaq il-votazzjoni. Għalhekk it-tielet parti ukoll tgħaddi maġġoranza. Paragraf numru 10 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet tgħaddi it-tieni parti favur kontra Ejja niċċekkjaw ftit, mod elettroniku niftaħ il-vot. Kulħadd ivota, bekna l votazzjoni u tardi. Paragrafu numru 11, tekst oriġinali favur kontra. Ejja niċċekkjaw ħdaw ukoll. Paragrafu il-11 niftaħ il-vot. Kulħadd ivota nagħlaq il-votazzjoni. Dal-paragrafu jgħaddi wkoll. Issa l-aħħar vot fuq id-dokument kif ġie emendat niftaħ il-vot. Kulħadd ivota nagħlaq il-votazzjoni. 32 favur 29 kontra Beck taddi. Beck, nerġu fit-tmien ta' din il-part session il-minuti se jiġu adottati fil-sessjoni li jmiss, sekk m'hemmx oġġezzjonijiet, jiena jiena ovvjament nieħu r-reżoluzzjoni li għadhom kan ġew adottati